wieħed li tasebba paragrafu 2 regola proċedura jien irċevejt talba minn il-Kumitat Fama konsultazzjoni tal-Kumitat Soċjali Ekonomika Ewropew fid-dawl ta' tħejja ta' rapport inizjattiva fuq is-sitwazzjoni u l-drittijiet tan-nisa b'diżabilitajiet. Jekk fih dan 24 sija il-numru ta' gruppi politiċi ikun inqas mill-limitu massimu u jagħmlu oġġezzjonijiet eh, mela ħajkun approvat u jekk le mela jivvotaw fuqha. Informakom illi ah, nhar l-erba